tal-modifika fil-nomina tal-komitati għad-delegazzjonijiet u dana ħajintwerew fil-minuti tal-seduta u jekk dan ma jseħx u jekk ma jkunx xi ħadd li jiex kontri mela dan ħajġu approvat.